L-interpretazzjoni ta' artiklu 191, regola 191 ġiet imħabbra u għalhekk qed nimmaġna li m'hemmx eh, ħadd mod jopponi din l-interpretazzjoni. Jiena rrit illi ma jkunx hemm applikazzjoni retroattiva u dan mhux ser jaffettwa l-mandati u l-ftejmit politiċi fih dan il-komitati u din regola ser tapplika għal mandati rinnovati fil-komitati relevanti tal-Parlament fil-ġejjeni.